So if I can call the meeting uh, to order, uh, I will be chairing uh, today's meeting as our... Uh, mela, uh, nibdow, signori, na president, għax il-president edha fi trialogu ta' Telekom, sek Minister Zbal, u għalek jena se kollu l-unur il-nkun il-president ta' din il-laqa. Issa morru għall-agenda. Nishtiq, najtraħġa ħaġa fuq punt seba, kena talba illi il-punt B jiġi posponut kollegi taċċettaw fuq il-titjib par regolamenti tas-suq eh, tal-grupp ICR e u oħrajn eh, qablu illi kunem dan il-posponiment. Taqblu Iva, tajdu Iva Braskom, et nara, grazzi mela l-punt B neħenih mill-agenda. Apparti, għanna la bosta l-agenda tagħna jekk ġobkom. Mela, adottajna l-agenda nkomplu għaddejjin għal-istqarrijiet nixtieq nilqa Lewis nixtieq eh, nirringrazzja daw kollha illi għaddejjin bil-web streaming live aħna l-komitat wara kollox responsabbli għas suq diġitali tajjeb ħafna li aħna se nkunu lesti diġitalment ukoll tajjeb wisq Issa għal e meeting application kif tafu hija disponibbli għal membri kollha u għall istaff tal-komitati politiċi permezz ta' dan l-istrument. Jekk ġobkom mela nkomplu għaddejjin għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-4 ta' Ġunju. Jekk nista' nsaqsi illi jiġu adottati dawn il-minuti, ovvjament jekk għandkom xi oġġezzjonijiet jekk ġobkom għajdunna issa. Għandkom xi ħaġa kontra l-minuti? Le, mhux il-każ. Tajjeb, wis, mela, approvajna dawn il-minuti u jmorru għall-aġġornament fuq it-trialogu jider il l-ewwel punt huwa il-grupp ta' ħidma li jiena nipparteċipa fih fuq id-drittijiet tal-awtur u l-inforzal ta' drittijiet eh, intellettwali nagħtilkom aġġornament kellna laqa fit-23 ta' Ġunju li kellu jittratta is-settur audiovizwali naħseb dak illi jidher ċar huwa li kella presentazzjoni mill-awturi, mill-artisti, il-finanzjament tal-industrija, aċċess transkonfinali, konsumaturi, eh, kif ukoll in-nies tal-akademja u ħafna perspettivi differenti eh, turi l-komplessità tal-kwestjoni tkellimna diġà fuqha u jiddependi mis-settur u anki fih dan is-settur hemm ċerti fatturi komplessi wkoll. U lek jiena eh, fimt ħafna, tal-limt ħafna fuq l-industrija kif tiġi finanzjata, per esempio l-industrija tal-films, eh, nifhem aħjar per esempio dawk li eh, jiktbu l-scripts, it-tests għal-films, ma kwistjoni transkonfinali. Ħafna affarijiet li hemm nsibu insibu soluzzjoni għalihom, ma anke mill-perspettiva akademika Eh, perspettiva differenti għall-aħħar. Ġifieri dan huwa l-aġġornament minn naħa tiegħi. Naħseb hemm ħafna li wiri għandna x'bżonn nagħmlu biex naraw kif nistgħu nimxu l qudiem Forsi Ġulja li qeda hawnhekk li eh, tigwida l-affarijiet legali fuq id-drittijiet tal-awtur se jkollha proposta f'jannar is-sena d-dieħla forsi Ġulja tixtieq tajt xi ħaġa iva tajt iva brasek Forsi forsi hemm bżonn nirriflettu iktar meta nġu biex nanalizzaw din proposta qabel qalulna Deċembru u issa jannar se konna dawn il-proposti fuq drittijiet tal-awtur mal-grupp ta' ħidma jkompli laqgħa skedata għannar il-ħamis fil jiena mhux se nkun nista' nipparteċipa u hemm kollega għadha mis-sostituti li tipparteċipa fis-simna. Ma naħseb li huwa importanti ħafna. Il-kumitat dejjem kien preżenti u attiv u eh, kien hemm kummenti favorevoli wkoll fuq preżenza tagħna u naħseb huwa importanti ħafna meta aħna nistennaw din ir-riforma. Kollegi, għandkom iktar kummenti ma nafx ġula tixtieq tżid xi ħaġa? Grazzi. Iva nixtieq ngħid forsi illi l-laqa ta' nhar il-ħamis filgħodu se tkun dedikata għal ħelsin ta' panorama ħaġa kontroversjali, forsi ħaġa tajba li kiku ikun hemm rappresentant mill-imkom. Jina se kolli eh, nitla eh, kmini minħabba li jina rappresentanta tal-juri tal-ħodor. Umbat fuq l-skadenzi fuq it-timetable ma nafx jekk rappresentant tal komissjoni u prezenti. Ma jidirlix. Ma jidirlix imma dalodu iva għallu li xaħġa fuq il skadenza ta' jannar. Aħjar li kiku tiċara l l komissjoni Naf li għanna rappresentant sostitut minn kull grupp politiku u zgur il-segretarjat se jikontattjom dan kien sostitut ukoll u naf li hemm kollegi oħra illi ukoll parteċipaw forsi fuq din il-kwistjoni ta' panorama naħseb tkun ħaġa tajba li konna hawnhekk kollega illi jiġi u jirrappreżenta dan il-Kumitat nhar il-ħamis jina ma se nkun hawn għax għandilqa Glasgow. U l-laqgħa suppost eh, suppost kienet skerata għandna l-erba u mbagħad ġiet mibdula għal ħamis jina diġà kelli dan l-impenn qabel f'Glasgow. Mela, issa il-punt li mis huwa il-kollega li sejtina aġġornament fuq il-laqa tal-kwistjoni tal-foki. I hand it over to you, Andres. Thank you. Thank you so much. Uh, Grazie ħafna, Signora President. Schwab. Is-Sur Schwab. Is-Sur Bozaja l-kollega tana illi kienet jaħdem fuq dan il-fajl ma jistax fatalament ikun mana illum. U saqsini biex najċa ħaġa fuq it-trialogu ta' nar il-ħamis. U għalli illi xtaqt informana illi il-ħamis li għadha meta kien hemm l-ewwel laqgħa tat-trialogu in-negozjati diġà setgħu jiġu konklużi l-fajl pittost qasir u għalhekk u seta' mal-kollegi u max-shadow rapporters jikonkludi n-negozjati fl-ewwel laqa. Huwa fiduċjuż ħafna li aħna ser niċċevu aħbarijiet eh, tajbin wara il-laqa tal-korriper ta' nar l-erba ta' din il-ġimgħa ġifieri dija bissa dispożizzjoni ta' sentenza ta' WTO Il l-Unjoni Ewropea suppost titratta. Il-ftehim ħnajdu l hekk huwa bbażat fuq ir-regolament biex ikun hemm ċata tal-MRM u l-eċezzjoni tiegħu u nżommu l-eċezzjonijiet tal-Inuits Fuq din l-eċċezzjoni, il-test għandu xaqsam ma' sinsila ta' kriterji eh, ġodda mill-Inuit u minn eh, mill-Inuits kif ukoll minn eh, popli indiġeni oħra biex hekk jipprovdu ikel u tħul għal dawn in-nies u jkollhom il-ħajja sostenibbli għax ilna niddiskutu mill-2008 f'dan il-Parlament il-kwistjoni mhijiex tant il-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-popli indiġni tal-Inuits, imma il-fatt illi prodotti tagħhom jitpoġġew fuq is-swieq. U eh, ikun hemm proposta il-Kunsill u mbagħad wara naħseb din hija ħaġa tajba u nikkonfermaw dak li l-Kumitat ivvota għalih. Thank you, Andres. Does anyone want to take the floor on the issue of seals. I think it... shahat li jitkellem fuq din il-kwistjoni tal-foki, nasib din kienet bicċa xol tajba ħafna li wasaltu għal-ftejn u jmur għal-korreper u dim il-korreper għada, un-bat jek iġi approvat ikunem il-votazzjoni fil-laqqa tal-ulju. Għet ma jitsew jiva Walek, dan kien proċess eh, maġġel ħafna ma wieħed importanti fejn wasaltu għal ftehim. Għax għandna tempistika li jassetta ħafna ma' WTO. Tajjeb wis ma jidher li ħadd li jixtieq jitkellem fuq il-foki. U għalhekk nieħdu pawża sa l-erba' neqes kwart meta jkun hemm il-vot elettroniku ma nistgħux nivvotaw issa għax nis jafu li fl-erba neqes kwartu meta l-aħħar darba bdejna naqra kmini ma kienx hawn kulħadd preżenti wara mela nieħdu pawza qasira u niġu lura fl-erba neqes kwart. Grazzi kollegi. start? Bear with me, colleagues. We're right. Esis, kollegi, mela, edin f'nofs tal-aħħar talogu fuq il-telekom u fil-single market package u fuq id-drittijiet tal-konsumaturi fuq il-roaming ma ma wasalniex fuq il-neutralità tal-net u għalek nishtiq li konna l-votazzjoni un bat mur niġri u niprezenta l-opinjoni tagħna. Mela taħsbu li għandna bisejet membri biex inkunu nistgħu nibdew tajjeb wis, mela grazzi ħafna. Se nipprova narġel kemm jista' jkun grazzi ħafna lil Katrin u l-oħrajn. Qed nivvotaw u għedna naqis ta' emissjoni ta' tniġġis eh, tal-vetturi ir-rapport ta' Rosa Graffin, Von Thun und Hohenstein. Favur kontra astenzjoniet ta' amenda 5, favur kontra ta' det 42, 43, favur kontra ta' 6, favur kontra għaddiet. Wieħed favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 45 favur kontra addit, issa b'emenda bil-fom. Issa 46 favur kontra astenzjoniet għaddiet 47 favur kontra addit, 48 favur kontra astenzjoniet għaddiet anzi maddiċ favur kontra astenzjoniet addit, 50 fa skużawni, Iva, tajt, Iva, 50, mela issa 51, favur kontra astenzjoniet, maddiċ, 52, favur, Iva, 52, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ, 53, favur. 53, tajt il-President. Favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ. Iva 53 u 54 li huma identiċi, tnejn maddawx. Emenda 7 favur kontra. Astenzjoniet għaddit 55 favur kontra. Astenzjoniet maddeċ 56 favur kontra astenzjoniet. Jina sen namel verifika. Iva, Nik joġbok. Maddiċ. Maddiċ. Jek joġbok. Iva, tnax kontra. Mela, għazja ħafna. Maddiċ. Issa. Limis. Kompromess t-nejn, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 58 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, 59 favur, kontra astensjonijiet maddeċ. 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet 9 favur kontra astensjonijiet għaddiet 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet 60 u 51 favur kontra astensjoniet verifika jekk joġobkom. Bas 60 u 61 jekk joġobkom. Tajpwis, l-istess maġġoranza. Ġifiri sa mela 62 favur kontra astensjonijiet maddeċ 63 favur kontra astensjonijiet maddeċ 64 favur kontra astensjonijiet maddeċ 65 favur kontra astensjonijiet maddeċ 11 favur kontra astensjoniet għaddiet 66 favur kontra astensjoniet għaddiet 66 le le dispeċina il-president l-għaxġejtu biex t-votaw. mela issa 67 jek joġobkom Iva 67, 68, 69 blok wieħed favur kontra astensjoniet maddeċ 70 u 71 favur kontra astensjoniet maddewx 12 74 favur kontra astenzjonijiet għaddit 75 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 75 maddiċ Issa morru għall-emenda 20. Favur? Emenda 20. ta' fuq tal-paċna 8. Favur kontra astenzjonijiet ma deċ. Issa, 21, 22, 23 kif ukoll 26 u 29 ġew irtirati u għalhekk se nivvotaw fuq l-emendi Grappini li ġew irtirati. Marija Grappini, iva, l-emendi tagħha ġew it-tiratu għallek 24 favur. Kontra, astenzjoniet, għaddiet naħseb verifika jek joġbok. Tajkwis, jibba għaddiet vot wieħed. Emenda 25 favur kontra astenzjoniet għaddiet 26 eh, ta' 27 favur kontra sinsoni ta' d-diet. 27 t-ixti tixtiqu t-ċekjaw. Lele, lele, vot favur, għaddit. Emenda 32. 32 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Anzi, ma t-skuta ruħa president. 33 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Amenda 2 favur kontra assenzjonijiet? verifika. Għaddis. Amenda 34. Taqa 35, 36 favur kontra, astensjoniet, maddiċ. 3 favur kontra, astensjoniet, għaddit. 37 favur kontra astensjoniet maddiċ, 38 favur kontra astensjoniet maddiċ, 39 memx vot, issa l-axar vot, votazzjoni nominali. Jek jaġobkom. 20 għaddit, prosit lil kulħat Grazie ħafna. Got Hello, you alright?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 Okay, to update colleagues. Um... Aġġornament, kollegi. Għadin nistennu il-rapporter tal-budget. Int Andres tajab wis, mela. Tajab, mela. Andres, suppost kena aġġornament fuq il-Baltiċi, imma l-kollega tana ma setax jasal, għalek forsi wara, il-diskussjoni fuq il-budget, issa naddi l-kelma l Andres fuq il-budget tal-2016, il-rapport tiegħu. Grazzi Andres, grazzi ħafna President. Kif għabe, jemżon hemm siguraw illi il-punti ta' diskussjoni jkunu f'ċerti ordni fejn dawk illu qed jaraw minn mill-estern ikun nistgħu jsegwu. Forsi din hija xi ħaġa nistgħu niddiskutu wkoll Fil-laqa tal-koordinaturi, s-Sinjora Galpic kif għadna sfatatament ma setax tkunaw għax kien hemm naqra delay bil-aeroplan tagħha bit-titjira tagħha u għalhekk saqsitni biex ngħid xi ħaġa fuq l-abbozz tal-opinjoni tagħha fuq il-budget tal-2016. Vira hekk se nagħmel bl-Ingliż. Is-Sinjura Skarpels għalt li illi waslu fit-tieni stadju tal-proċedura tal-budget 2016 u għalhekk hija kuntenta ħafna illi tippreżenta t-tieni abbozz illum u jkun hemm konsiderazzjoni tal-emendi. Nafu iċ-ċifri li mumma tal minnaħat tal-Komissjoni u hemm bżonn l-abbozz ta' tal-opinjoni tagħna jkun abbażi ta' dawn iċ-ċifri punta tluq mingħajr problemi fuq il-biċċa kbira tal-pożizzjonijiet tal-imko u tkabbir ġifiri qabar tajba bħala komitat u l prorita ta' ewlenin tal-abbozz ta' qabel ma nbidlux is-suq waħdin huwa essenzjali u ovvjament priorità u jibqa priorità ewlenija għal promozzjoni tal-tkabbir eh, ekonomiku fl-Ewropa kollha kemm jew għalhekk il-grupp tiegħi kompli jitlob illi għanna bżon li nifwakaw tassow fuq il-gvernanza tas-suq waħdini bħala imbottatura għad kabbir fl-Europa. Ma fl-istess waqt il-protezzjoni tal-konsumatura mson tibqa' priorità ewlenija tipprovdi eh, budget eh, neċessarju biex ikun jistaw kol eh, jagħti imbotatura l fiduċa minn ħadha ċittadini fuq is-suq u għalhekk il-Kummissjoni skonti resqet ċifri aċċettabbli Fl-opinjoni tal-kollega hemm bżonn ta' baċit bilanċat biex nafaċilitaw l-operat tal-Unjoni ta' Dwana u ċida kontra l-frodi. Fil-budget l-istess hemm tkabbir sostanzjali f'dawn l-oqsma u tixtieq tilqa' dawn iċ-ċifri u jibqgħu kif huma. Imma għandna bżonn mal-ewwel natu attenzjoni lill-affarijiet importanti l-ewwel net il-miżuri preesistenti tal-forum tas-suq wahdini. il persuna li abbozzat il-rapport temmen illi mill-perspettiva tagħna nabżon nkunu maqudina għax nirrikonoxxu l-koll li hemm bżonn ta' finanzjament kontinwu ta' Single Market Forum li huwa organizzat mill-Parlament kif ukoll mill-Unjoni mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Presidenza tal-Kunsill, imma huwa ovvju il parti tal-organizzazzjoni hija responsabilità 100% tal-Kummissjoni Ewropea. Rapport tagħna jixtieq jenfasizza l-importanza ta' dan il-Single Market Forum fost dawn il-proposti għax jiġbor li ċittadini partit interessati, l-kumpaniji, l-sunniet tal-konsumaturi, entitajiet gvernattivi kif ukoll rappresentanti l-istituzzjonijiet Ewropej biex tiżviluppaw impenn eh, ċara l-implementazzjoni e trasposizzjoni tal-leġislazzjoni tas tas wahdini. Rapporter tagħna tfakkarna illi din hija l-aħħar sena ta' azzjoni preparatorja u għalhekk minħabba proposta leġislattiva hemm bżonn eh, tibda minn aħda komissjoni biex ikun hemm segwitu moti għal dan l eveniment tas-suq waħdini. Qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid l rapporter tixtieq tressaq eh, kumment fuq il-proġetti piloti u fuq il-finanzjament ta' proġetti piloti intitolata intitolat eh, l-empowerment eh, u għalek ikunem eh, kampanja ta' meta kuxenza pala appoċ l-kumpanija l-intraprizi biex ikun istapprezzaw l-sfidi marbutin malli li commerce. Ma semmitx il-proġetti fil-parir taħħa għax il-rizultat se jiġi terminat wara konsiderazzjoni meqrib ħafna mal-kollegi. Minħabba l-fat illi ma tanċana tarif fuq l-istatut attuali tal-proġett, il-rapporter tixtieq tistieden rappresentant tal-Kummissjoni illi jkun jista' jippreżenta situazzjoni attuali lill-Kumitat. U Sinjora President, wara l-opinjoni ta' Shadow Rapporter, tixtieq ukoll is-saqsi lis-Sinjura Christine Schreiber mill-Kummissjoni Ewropea fuq dawn il-proġetti piloti kif ukoll fuq is-Single Market Forum u l-kummenti tagħha ikunu validi ħafna għall-operat tal-komitat. Il-kollega tijaj, Sur Xappez, ek għalsi u jiena kontent ħafna il ressaqt dan il-parir għal Shadow Rapporter stana. Grazie, Andres. Issa qed inħares lejn shadows, però mhux qed nara shadow tal-SND. Forsi il-koordinatur, il-koordinatriċi tixtieq ta' xi ħaġa, iva, grazzi ħafna. Nitlob skuza fisem Marija ma setax tiġi Brussell għax kellha impenji importanti f'pajjiża. U ma setax tbiddilhom. U allura talbitni nitkellem floka. L-ewwel messaġġ huwa illi i tixtieq tirringrazzja eh, għal kooperazzjoni eccellenti li kienem ma' Signora Gal Pelċ li kienet eh, disponibli ħafna. U il-proposta illi i-preparati Signora Gal Pelċ hija bażi tajba u hija proposta wkoll olistika bażi tajba biex naħdmu fuqha. Is-Sur Schwab diġà semma aspett wieħed. is sinjura Grappini tixtieq tisħaq fuq il-budget line għal proġett pilota li jissejjaħ it-tisħiħ tal-informazzjoni tal-konsumatur fis-suq intern digitali. Hija dejja tajba ħafna u tirrappreżenta follow-up tajjeb ħafna għal eh, proġetti pilota li għakienna fl-2015 informazzjoni għal konsumatur pe anki l-SMIs u rwol taħħom fuq il-bejħ online u fuq l-e-commerce. Il-Signor e, Grappini u koll taħseb illi memxej iktar xie zit hija se tippreżenta xi emendi fuq punti żgħar ma xejn illi se jbiddel il-proposti tagħha xi punti ta' kjarifika biss jew ta' informazzjoni ulterjuri. U aħna fil-essendi aħna kuntenti ħafna bi-situazzjoni. Grazza, issa nisimaw minnant e, eh, shadow tal-ICR, Dan Dalton. Grazzi, President. Eh, Naxtiri nasar fil-ħin, eżatt. Minna ħatana kollox tajjeb, aħna kontenti ħafna bil-rapporter, pero għanna dilemma, għax aħna għanna għanna l-pozizjoni li ma ridux proġetti pilota ġodda, ġodda u ma ridux non fuq iktar nefqa ġdida Però rapporter me proposti, amlet proposti tajba O ja and interess fil-ekonomija -inter, reali, fl smes u fil-kustjoni ehm, tal-impiegi. U jena naqbel mal-komitat hawnhekk li għajt li hemm ta' aktar fondi għal misuri ta' intern. Dan hija importanti, però Però biex namlu dan irridu namlu irridu nfadlu foqsma oħra. Aħna napoġawa din l-opinjoni u aħna kostruttivi ħafna u naħsbu polisten ħorġu bċi ideja tajba. Però ħafna oqsma tal-budget irridu irridu nsibu mod biex nonfqu inqas Issa, e, xadaw l-ohra, e, ċaranzova, jena kifat e, il-ġimma l-ohra, jena kontenta ħafna b'din l-opinjoni, sen resa emendi fuq il-proġett pilota nittama illi anki l-gruppi l-ohra se appoġġawa u li informaw il-kollegi tal-Komitat tal-Budget li anki jum għandhom jappoġġawa waqt il-negozjati. Grazie. Ma jidirx li għaw nis oħra, xadaw zoħrajn, ta' gruppi oħrajn ma nafx il-ħodor, il-gwe u l-FTD, ma ndix ismijiet. Nadi għal kollegi, Rosa, grazie. Mux bissa Shadows kienet tajba ħafna kooperazzjoni ma' Signora Galpelx. Fuq l-opinjoni taħħa tal-budget għandi żewġ punti li interessawni. L-ewwel waħda hija li aħna jiena kontenta ħafna, però ma naħsbux li hemm biżejjed finanzi għal l-ODR Eh, aħna ħerqana li tibda taħdem di u u rridu nafsu fuq il-kommissjoni biex eh, jisibu l-flus biex tibda taħdem di. U jina nishtiq naprofitta mill-opportunità biex nħedġeċ il-kulħat eh, biex jibda il-preparativi iktar kmini. Rridu nikkonċentraw bil-so intern Però nem doktar kmini. Batem puntiħor. Fuq it-taħriġ u fuq il-talim. Midir li kien il-punt, il-seba punt. Dan il-forum ta' so internu kol għandu jagħmel pressjoni fuq dan u anki l-avveniment u anki avveniment ta' informazzjoni għal promozzjoni ta' su intern. Illi nistaw nużawa. Umbat laħar punt forsi meta nres u l-emendi, mannix nżidu l-finanzi għal informazzjoni u l-promozzjoni ta' su intern, għax il-budget hawnhekk huwa baxx ħafna. Għanna solvit fil-budget, pero kien hemm ftit fondi fuq il-promozzjoni ta' solvit. U hemm strumenti, hemm ċittadini Ewropej li użaw dawn l-istrumenti. U netama ma' tkun opportunità tajba biex inkonu nistaw konċentraw l-attenzjoni fuqa. Grazzi Rosa. Għaw xaħat ieħor? Met nara illi għawħat? Forsi għanna rappresentanti tal-Kummissjoni biex nisma minnantkom. Il-rapporter jgħataw u kol sen nisimaw minnant il-Kummissjoni. Mela, nasimaw minnant il-kommissjoni. Grazie, President. Jena nitlob skuza fisem il Signora Xabat, ma suppost edaw diġa, pero da ma waslitx. Jena eh, naħseb li dinja situazzjoni pjuttost insolita, mux ta' soltu, u aħna bdejna bil-forum ta' so intern, fuq so intern, u sen niprovaw ninkluduha fil- eh, il-ġimgħa tal-small business biex anki dawn il-kwistjonijiet jistgħu wkoll iservu bħala kampanja ta' informazzjoni u qed infittxu sinerġiji hawnhekk. Naturalment, attualment aħna ma nħossux li għanna bżon ta' bażi legali ġdida, dik li għanna hija tajba. U għal daqstant jiena niggarantixxi li il-forum tas-su intern se jitkompla u se jkun integrat mal-politika ta' small business, mux ta' not intikom dettalji amministrativi, però Naturalment, dana rigwarda mill-DG Market, jidħol taħt il-DG Market, u ħana għet niprofaw niprofaw nibbenefikaw minna di un it-tamaw, li kunem effett pozittiv fuq il-Single Market Forum. Grazzi. Senat il-mikrofonu li rapporter biex nisimaw ftit minn għanda. Grazzi, President. Skużani li huwa salt tart imma kelli eh, eh, ġim dewem iktar minn sija l-titira tijaj. Nishtiqni ringrazzja l-kom il-koll, il-rapporters, shadow rapporters, illi kontribu għal din il-ħidma u enuni biex noħroġ din l-opinjoni. Kienet eżempju ta' kollaborazzjoni eccellenti u għamilna eżerċizzju konġent u, u saħħaħna nistaw nsaħħu l-pozizjoni konġunta. Jena dispieċini eh, nisma menant il-Kummissjoni illi il-mizuri fuq il-Single eh, Market Forum mux se jitkomplu kif nishtiqu maħna. Aħna irridu naraw kif din tista' tiġi integrata fil-miżuri tal-SMI. E. U importanti ħafna għax iridu infoġu prioritajiet f'postijiet ġusti. Miex kwestjoni biss tal-SMEs, imma hemm ukoll il-konsumaturi u l-kumpanija anke iktar kbar. Nittama illi dan is-Single Market Forum u report l-elementi ta' konklużjoni kolom bilanċ tajjeb aħna sen zommu għanjan miftuħin u nimmonitoraw u nizguraw li mux ta' intilef xejn minn dawn il-mizuri. Aħna u niprezentaw fi proposta e legislativa. L-Kummissjoni tixtieq terġa' titkellem. Grazzi ħafna, eh, jgħajt rappresentant tal-Kummissjoni jena forsi jena maċ li Single Market Forum mux se jitkompla. Se jitkompla, pero aħna edin niprovaw nsibu sinerġiji fil-budget ma policies oħrajn, sinerġiji prattiċi. Il-Single Market Forum mhuwiex effukat biss fuq il-negozizzar rapporter għanda raġun, miex l-intenzjoni tana nwaqfuh, aħna un fitxu sinerġiji kemm ta' negozju anki ta' sustanza mem lebda assolutament lebda intenzjoni li neħilsu minnu dan il-Single eh, Market Forum ma nixtieqx li tifmuni ħażin. Grazzi. Grazzi. Grazzi tal kjerifika Signora Gebhardt forsi jena nista' zitt xi Grazzi tal-kjarifika minnaħa naħa tal-Kummissjoni hija ħaġa importanti ħafna, però nixtieq ngħid jiena illi din l-idea ta' Single Market Forum e, hija e, ġejja mill-Parlament minn rapport tal-Parlament tal e, grazzi għal Rosa l-idea tagħha, però naturalment tkun ħaġa tajba kiku il-Kummissjoni mhux biss tieħu il-ħidma eh, pre preliminari fuq spalleja ma tinvolvi anki il-Parlament u tista' tibatinna xi ftit nies biex jatuna aktar informazzjoni fuq is-Single Market Forum. Tkun ħaġa tajba u jina żgura li Rosa Eh, taqbel miħaj Rosa von Thun und Hohenstein. Komissjoni tisti għadha kif wasalt inti. Eh, konna da xej kmini fuq l-agenda u qed nara issa qedaw forsi inti tixtieq tajt xi ħaġa. Nitlob skuża. Imma <laughs> min għandu mobilità ridotta Eh, u għan possibli jirħol jasal fil-parlament illum. Eh, aħna nifmu. Jek inti tixtieq tajċa ħaġa, nista' nagħtik il-mikrofonu. Jiena nifhem kelli diġa' kien hemm skambju fuq din il-kwistjoni tal-linja tal-budget dedikata u kif qal il-kollega diġà aħna qegħdin nikkonsidraw l-alternativi kollha, però għandna sitwazzjoni ġdida issa għax għandna l-ex DG Market u l-Enterprise għanna sinerġiji ġodda u possibilitajiet oħra. Et inħarsu lejn l-possibilitajiet kolla. u nistaw forsi nużaw ehm, mezzi oħrajn biex inkunu nistaw natu bazi separata għal Single Market Forum. E, aħna nħossu li rizultati kienu tajben ħafna u għatlina kondiħel smajt li sinjora Gebhardt għalet xtaqet li u importanti, xtaqet tajt li u importanti ħafna li parlament ikun involut bisħieħ aħna aħna rajna l-ħadarba mbata mill titjib kien Vicky Ford u kol prezenti għalda stant nil nilqa din l-idea n li se jkonna workshops dedikati bosta minnom u anki mal-presidenza olandiza nkunu nistaw nipreparaw ruħna minn qabel u e, nasib dinja ħaġa t-interessa il-membri tal-parlament li huma interessati f'dan is-suġġett. Enti smajt li hawnhekk aħna qed nappoġġjaw ħafna is-Single Market Forum u intkom tkellimtu fuq sinerġija u l-opportunitajiet u eh, anki nishtiq li konna ġornamenti regolari fuq qed jiġri. Għaw xaħat ieħor li jishtiq jitkellem? Eh, il-skadenza għall-emendi 14 ta' Lulju fl-Ofsenar, Umbat il-emendi jiġu konsiderati fil-30 ta' settembru, l-vot fl-imko fil-3 ta' settembru. Mela, jek kollox jimxi sew. So nistaw narqu dan il-punt fuq l-agenda. U nistaw narqu la ekem AUB. Nishtiq fakkarkom għal darstanti li laqa li mis, il-15 ta' lulju fil-disa. Unala il-laqa. Grazie ħafna.